Press, mhux qed nagħtu tort lilek, Sur Juncker, aħna konna dejjem napprezzaw l-entużjażmu Ewropew tiegħek, il-dedikazzjoni tiegħek u anke l-umorizmu tiegħek. U naħseb li l-aħħar frażi tiegħek, ġifieri li l-Ewropa għandha tkompli tiġġielda kontra nazzjonaliżmu stupidu minħabba l-Ewropa huwa proġett ta' paċi ta' konvivenza u allura llum wasal waqt li nirringrazzjaw kollu tax-xogħol kollu li inti għamilt aħna rispettawk ħafna, grazzi Sur Juncker. Grazie. Presidente Ciolos. Grazie ħafna sal-Onorevoli Ciolos, President Ciolos Kjoċbok. Sur President tal-Komissjoni Zis Klodi, jenna nishtiq naħtaf din l-opportunità kbira biex nirringrazzjak mhux biss tal-azzjonijiet tiegħek fil-kap ta' Komissjoni ma wkoll għall-karriera tiegħek ta' Ewropew konvint. Inti tajt ħafna eżempji ta' xiġifieri tkun ehm, Ewropew ta' veru. Ningrazzjak ta' dan il-mandat tiegħek ma ehm, rnexux jeleb il-Brexit u kriżi ta' migranti. Inti eh, salvagwardjajt l-aqda Ewropea però u naħseb li hawnhekk ukoll kulħadd jirringrazzjak ta' din l-aqda u l-ġid komuni iktar prezzjuż ehm, in ħafna drabi kienu qed jisemmuk bħala Kummissjoni tal-aħħar ċans, issa għandna Kommissjoni oħra u l-Anti Ewropej ma rnexxilhomx jieħdu tagħhom, jgħidu tagħhom. Il-laqda e, hija l-qalba u l-qofol ta' l-Ewropa u issa ħajkonna Kommissjoni ta' ċans ġdid, nistgħu nsejħulu hekk nittamaw. Imma tiegħek inti l kommissjoni tiegħek irnexxiet għal ħafna affarijiet din is-sena. Inti kont f'kap ta' kommissjoni. Eh, li wassal għal ħafna suċċess. Jien mhux se naqgħod insemmi kollox nixtieq ftit infoka fuq il-pjan Juncker illi aħna ma tkellimniex biżżejjed fuq aħna kritikajnija ħafna fil-bidu ma xorta permettiet illi jkollna impatt konkret u rajna ħafna imprizi żgħar eh, u medji kemm jista' tkun Ewropa effiċjenti li tagħmilha possibbli li issa wieħed ikollu proġetti innovattivi. Ridna Kommissjoni iktar politika retta inti f'intervent tiegħek u jiena naħseb tajjeb li aħna intom eh, mexxejtu fit-triq li intom trid tkunu iktar politiċi għaliex mhix il-politika li ħadd wasal għal eh, soluzzjonijiet eh, konkreti hija dialogu li tissaħħaħ il istituzzjonijiet hija huma l-qawwiet pro-Ewropej biex jikkonstruixxu pass pass dak li kien l-impenn tiegħek e, li bdejt inti bħala Grazzi Sur Juncker, grazzi għat-tim kollu tiegħek ta' kummissarji li wrew biex jurina x'jiġifieri tkun taħdem għall-Ewropa u temmel fl-Ewropa. Grazie, Presidente Lambert. Grazzi ħafna Sur Lambert issa kif. President Aziz Jean-Claude, jiena fisem il-ħodur Alleanz Liberu nixtieq ningrazzjak u nagħtik ġieħal ħames snin ta' mandat. Jiena wkoll votajt għalik bħala President tal-Kummissjoni Ewropea. Jiena mill dak meta inti kont għadek rrid li Lussemburgu ssir pras post biex ikun għal eh, tax haven għall-Ewropa. Imma permezz ta' Vestajer u Moskorvici ma nistawx ninsew insomma persuni li kont fajna l-Parlament, aħna nistaw narfu li fil-leġislatura tiegħek il-kawża tal-ġustizzja fiskali sa mexxiet il qoddim Imma baqgħet ukoll konfrontata għal ehm, ostaklu kbir li sa' membri websu rashom ma jridux, jridux ikun hemm armonizzazzjoni fiskali u dan stajt jużajtu billi elibtom billi użajt artiklu 116 tal-artiklu ma kellekx dak l-adab. Inti kont dejjem soċjodemokratiku li huwa marbut ma l-IPP fl-istess ħin il vizjoni fuq il-posted workers, il-ħadima stazzjonati u il- adozzjoni tal-bażi Ewropea drittijiet soċjali dan kollu jikkonstitwixxi suċċess inkontestabbli tiegħek għalik illi eh, inti u kummissjoni tiegħek eh, rnexxila tikseb Għrem hemm eh, applikazzjoni inqas ideoloġikament tqila illi wassal biex Eh, telep austerita illi kienet qed tal-għajnejja għad-dinjità tal-bniedem. Din iħtieġa għad-dinjità fil-fatt tal-bniedem ġelet il komissjoni tiegħek biex tagħmel kull sforz l-Ewropa tagħmel tweġiba kollettiva u solidarja għal dak li huwa li kienet l sfida ta' migrazzjoni. U però għad darbohra konsil eh, eh, għamil l-ekrib fil-roti u kellhom jafsu fuq il-Europa Fortizza. Imma inti ta' min faħrek il-konxjenza ambjentali tiegħek huwa wkoll għadu fil-bidu. Aħna qed nitkellmu fuq ambjent li qed jinħaraq u fil-qalba ta' dan il-ħewġiġa għandek il- l istrumenti li qegħdin jifavorixxu l-investituri u kapitalizzaturi u l-att soċjali, fiskali, ambjentali bħala aċċessorji dekorattivi li mhumiex obbligatorji. Inti kieku xtaqt tagħmel trattat mal-Istati Uniti, inti qed inti stess, inti għandek mistax il-ftehim l-emulaw għandek il ta' agrikolu li ma spettax il-biodiversità u bil-kontra għal-weda tijak għal ħaġa ħasra konna nejtu nti waqqaft li kunnem intern eh, proibizjoni fuq il-ormoni illi l-kimiċi illi ħabtu l-endokrini u eh, inti u kol kellek eh, interess illi tħares il-business secrets u illi ma t il- Eh, minn il-whistleblowers. Aħna rajna l-lura li f'ħames snin kienet simħalta il-suċċess tiegħek. Inti forsi ma isċi l-sfidi kollha li kienu qoddimek, ma rnexxilek fil-sfidi kollha li għandek qoddimek. Inti naħseb li bħala komissjoni sal ħar ċans naħseb illi faċi nistaw nejdu li Iva għamilt dak illi għatti li kellek tamel f'xi affarijiet u il-loġika ta' preferenza nazzjonali ma wassalx biex kun tista' tara kollox imma aħna bħalek qed nippruvaw niġġilduha. Il-periklu mhuwiex illi nwarbuha fil-fatt issa din ħad tkun sfida tal-personal ħad tiġi warajk. Imma din ħad tkun sfida tal-Kummissjoni kollha illi ħajkollok riżoluzzjoni differenti jekk inti kif inti trid inti aħna rridu jiru nirġu l-Ewropej kollha bl idea illi ikun hemm integrazzjoni Ewropea nerġa' nifakkar l-ewwel esperjenza li qatt kelli ta' demokrazija transnazzjonali. Grazzi. Grazie, Presidente Zanni, a lei la parola. Grazie ħafna, President Zanni. Grazie Hafna, President. President Juncker, ħames snin ilu meta inti ġejt dan il-Kamra, jiena kont naqra konfus li jekk kienx kont il-persuna adekwata biex l-Ewropa taġa eh, tibda minn ġdid, imma għadna l-intuk l-opportunità. Għetħallinna l-fattu għalli għu snin eh, dak li dubji tagħna saċċaru ċertezza ħallejt l-Europa għar, Europa eh, mifruda, bla forza u li mhux f'kapaċità li tiffaċċa l-sfidi u l-problemi li ċittadini Ewropej għandhom qudiema. Ġestjoni tal-flussi ta' migrazzjoni, problemi ta' tkabbir ekonomiku, u sigurtà interna. L-Kommissjoni tiegħek u l-mandat matul dawn l-aħħar ħames snin fallew f'dawn l-aspetti u memx għalfejn nħarsu l-bot memx għalfejn uħorġu minn dawn l-istituzzjonijiet huma problemi interni politiki li inti offrejt. Repetizzjoni ta' valji ta' kommissjonijiet ta' qabel. tu kol dwar suċċessi tal-kommissjoni eh, tiegħek u dwar tkabbir ekonomiku ma dina ħaġa pjuttost dajfa aħna qegħdin eh, nitilfu l-pożizzjoni tagħna meta tqabbilna ma' oħrajn eh, kumpanniji kbar Ewropej li m'għadhomx jeżistu Tkellimt ukoll dwar pjanijiet ta' investiment. 140 biljun iżjed f'investiment dak huwa veru, ma sfortunatament inti kont wet 315 biljun. Ma nafx hekk 50% eh, ta' dak li wet kien huwa suċċess miljuni ta' ċittadini Ewropej eh, li inti ħatir tira għax il-Kummissjoni tiegħek kienet l-ar Kummissjoni li kellna fl-istorja tal-Unjoni Ewropea. <clears throat> Imma tista' tikkonsla għax is-suċċessur tiegħek kapaċi tagħmel għar. Imma dik mhux aħbar tajba ċittadini Ewropej. Aħna ħanamlu kull sforz biex l spalji seri li saru l-aħħar ma jaġox riġu ripetuti. Grazzi. Eh, onorevole Leducco. Prego. Onorevoli Ledutko. Grazie, President. President Juncker, jiena naraf l-impen lejn is-servizz pubbliku. Hemm ħafna affarijiet tajbin li, li wieħed għandu jifaħrek għalihom u ta' int u t-tim tijak u koll għanna napprezzaw l-sforzi li saru biex u biex t saxħa Issu waħdini jinkella u għetit tejjeb il-sigurta tal-provvista tal-enerġija tagħna. Jinkella li wieħed permetti investiment fl-ekonomija tagħna. Jew pjanijiet tiegħek biex wieħed isaħħan eh, farm zaru u medji u punti oħra. Dawn l-inizjattivi m'għandhomx għandna narfuhom m'għandniex ninjorawhom. Imma madana kollu iż-żmien tiegħek kien hemm ukoll ħafna disappunti. U telf ta' wieħed mill-istati membri kbar wieħed mill-iżdim li iżih influenza internazzjonalment fid-dinja wkoll huwa disappunt ta' proporzjonijiet storiċi U ma tistax tgħidilna ma tistax taċċetta ċerta responsabilità għal dan il-fatt. Dak li tħassibni huwa li t-tluq tal-Renju Unit ma waslitx għal periodu ta' riflessjoni ħaġa li missa saret dwar il-kawżi ta' dak li ġara. Is-Sur Banjer kien jitkellem dwar riflessjonijiet dal-ħodu. Imma maġinajt li dik ħaġa li ħajsir qabel ma jasal Brexit u mhux wara. Ma minn flok għandna politiċi li aggravaw il-firda u l-problemi. il komissjoni tijak għat tespiċċa President. Impenjat ruħa biex biex eh, taġiċi forma arroganti lejn ħafna stati membri u dana wassal għal standard doppji tkellem dwar l-importanza tar regoli li ċerta pajjiżi u fl-istess ħin ma tagħtix isu kas meta ċerta pajjiżi oħra jikxru l-regolamenti kien hemm pajjiżi li uh, jagħmlu jridu dwar l-immigrazzjoni u mbagħad kien hemm politika diviżiva fuq li ma ridu l-ebda parti f'da kollu. L-Unjoni Ewropea fl-opinjoni tiegħi kienet biex tipprova tressa l-nies li xulxin u mhux tifridhom iżjed. U l-Kommissjoni li qed tispiċċa jdispjaċini ngħid Sur Juncker li li għamlet iżjed biex tifred in-nies minflok ġibhom rib xulxin. Grazzi, President Obri. Sur Juncker. Meta aħna nħarsu lej eh, dak li qed situazzjoni bħalissa ma bżonn nitkellmu dwar evażjoni tat-taxxi, Lux Lakes, Panama, eh, eh, anki fil-pajjiż tiegħek Lussemburgo li madam mhix ikkonsidrata bħala tax haven inti l-fat li kont tiffaċċa l-problema meta waqt li kont kap. Issu ngħidu lil Monsanto biex motiv ieħor ittemm l-użu tal-pestiċida. U tkellimna dwar l-aspetti soċjali imma dan l-opinjoni tagħna huwa falliment. Fejn hi il-paga minima ta' Ewropea li wet? Meta nħarsu lej il-tabdil fil-klima ma ma mpenjajx ruħet ħames snin ilu titkellem dwar ftehim ta' kummerċieles. U s-sitwazzjoni miex eh, da sek tajba. Dawk li li erqu fil-Mediterran huwa diżunur kbir għalina fl-Unjoni Ewropea. Aħna mhux qed naraw eh, dritt ta' inizjattiva tal-Parlament nisperaw ħaġa li l-Kommissjoni issolvi. Il-Kommissjoni ġejja solvi għattint l-mem lebda għazla demokratika fil-kas ta' trattati Ewropej jinnaħzbu l-oppost, mandux ikun hemm trattat eh, Ewropej mek ma jkun hemm għazla demokratika. fit il-mandat tiegħek tħadimt favur is-swieq minflok favur il-popli tal-Ewropa. Aħna nemnu fid-dritti soċjali aħna nisperaw li kollok irtir tajjeb u għanna regala lik biex inti tkun murmurura fit-tax haven tiegħek. Hawnhekk għadna dawk il-kumpanija kumpaniji li inti jent waqt eh, fil-Lux Leaks. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Evi. Grazzi ħafna, President. President Juncker. Aħna edin issa fit-tmim tal-Kommissjoni tiegħek U issa qegħdin nirrevedu dak li sar. Mhux ħajkonna żmien biex eh, nħarsu punt wara punt nitkalmu dwar investiment u pjanta Juncker. Imma minn flok nfukaw fuq l-enerġija rinnovabbli u nuqqas ta' enerġija nużaw il fjul fossili. 195 proġett li ġew approvati fl-2007 ħafna minnhom kienu fuq gass u żejt. Hemm ħafna inqas għal risorsi rinnovabbli. Għalhekk għandna kriżi tal-enerġija u għandna wkoll kriżi tal-klima. Inti verament imxejt bil-mod biex taffaċċa l-kriżi tal-klima. U issa għandna żgħażagħ li qed jipprotestaw fit-traqat tal-Ewropa nħabba il-ġejjini Hemm ukoll il-pjan ta' investiment ġdid, imma nisperaw li dan ikun wieħed sostenibbli taħt eh, sinjura van der Leyen. Ikun hemm flus għall-emerġenza ta' klima u nisperaw li l-Parlament ma jippermettix li l-nifsu jiġi ngannat mill-ġdid mill-wedid li jsiru. Imma aspetti fej anke l-qorti ta' awtoritura għajmed dubi għanna bżon garanziji aħjar għawim minn Van der Leyen biex il-Green Deal Ewropej verament ikun tajjeb biex ikun investiment eh, għal ġejjini tal-planeta u mhux investiment ta' stil ta' Juncker. Mela biex nalqu dan il sezzjoni eh, dan id-dibattitu Sur Juncker. Iva, nixtieq nirringrazzja lil kull min ħasem dan id-dibattitu Speċjalment dawk illi tkellmu eh, bot eh, illi imma naħseb illi aħjar illi jistudja ftit id-dossier biex ma jqosux isemmi ċifri li mhumiex veru li huma forot. Juncker, eh, membri del kolleġġo, vi ringrazio ancora. Signori, nirringrazzjakom tal-li kontu għawnek, għall-impentakom, tal-li qegħdin tiddefendu l-ideali Ewropew u anke fisem il-Parlament jiena nirrappreżentalkom ir-rispett u l-gratitudni li intom għamiltu u għal dedikazzjoni li inti Rejtu għall-Ewropa. Grazzi kollha.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 please, dear colleagues, just take your seat. And... Ekki ġobkom, senjura, għallin kunu nistaw nkomplu bil-votazzjoni tagħna. So, ich darf Ihnen vorab mitteilen, dass Mela nixtieq ngħidilkom li lekon u l-Envi deċidew illi qabel l-ewwel qari ħdan il-kunsill li jkun hemm negozjat interistituzzjonali skont l-artiklu 70 tal-regoli eh, ta' proċedura u l-pożizzjoni li kienet adottata mill-Parlament hija għad-dispożizzjoni ta' kulħadd fuq is-sit tal-Internet tal-Parlament Ewropew u t-titlu ħajkun pubblikatu fil-minuti ta' din is-seduta. Mela ngħaddu issa għall votazzjonijiet nibdew bil um, dikjerazzjoni tal-Onorevoli Blinkevich u te għana novedazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Is this no? No. Can I close? Ich schließe, ich schließe die. Nara il-votazzjoni. Għaddiet, mela naddu issa għal rapport li jmiss tal-kollega Sur Avis fuq eh, is-sajt, fuq il-liġi tas-sajt kieġob konvotazzjoni mill-għal votazzjoni miftuħa. This is them, okay. Ich schließe die Abstimmung. Nar votazzjoni. Auch das ist angenommen. u ukoll. Naddu issa il-rapport tal honorable Van Overtfeld fuq eh, il-pjan tal-Budget Ġenerali, votazzjoni nominali wkoll votazzjoni ftuħ. schließe die abstimmung. Nana, il-votazzjoni. Anka dan ir-rapport kien adottat. Issa ngħaddu għal votazzjoni fuq il-proċedura ta' urġenza fuq il-turiżmu kien ġobkom votazzjoni minn votazzjoni miftuħa. Schließe die Abstimmung. Nara il-votazzjoni. Anka dan il-vot kien adottat grazzi ħafna. Issa seduta hija interrotta sa tlieta ta' nofsinhar. Narakom iktar tard.